Bueno, señorías, vamos a pasar al turno de votaciones. Mela onorevoli, onorevoli, ħanaddu sal-votazzjoni jitlew qabel kollox ħanivvotaw fuq eh, il-proċess simplifikat il-rapport ta' sur Mastalka dwar il merġer sta' kumpaniji pubbliċi. Votazzjoni nominali miftuħa. Se cierra votación. Votazzjoni għal qed. Mela għaddit. Naddu issa għar rapport ta' Sur Albertini fuq il-ftejm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġordan. Votazzjoni għadanija u minnu favur, minnu kontra għaddiet. Naddu issa għal rapport tas Sur Kok dwar il-ftejn tal-Unjoni ma l-Unjoni Ekonomika u, Monetarja tal-Afrika tal-Ponent. Dak li għandu xaqsam il-servizz blajru għabel ma nivvutaw il-Sur Kok xtaq jitkellem. Sur Kok. Liebe Kolleginnen und Kollegen, durch die Annahme. Kollegi. Jek naqblu eh, ma' rapporti għaj nkunu qed naqblu dwar ftehim li jkopri 75 eh, stati bilaterali, eh, ftehim bilaterali bej eh, pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea u Afrika. Aħna għandna bżonn nevitaw distorzjonijiet fil-kompetizzjoni u nevitaw ukoll burokrazija u l-aħjar formu nevitaw favur. Grazzi ħafna minnu favur minu kontra astenzjonijiet għaddit. Issa ħanħarsu lejn il-pozizjoni, it-tini għarri tal-pozizjoni tal-Konsell dwar pozizjoni armonizzata għal kommerċializzazzjoni ta' prodotti tal-bini. Eh, Signora Stiller, issa ħan votaw fuq il-blok numru 1. Minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għadda. Nħan votaw issa mela għaddiet il-pozizjoni tal-Kunsill kif ini, kif ġiet mbidla eh, mill-Parlament. Issa ħan votaw il-rapport tal-Sinjura Strifler sobre il-Konsens Ewropew dwar għajnuna umanitarja mem nebda menda imma ħafna eh, voti apparti mit-test. Dewa ewwel nivvotaw eh, numru 5, żewġ partijiet, l parti minu favur, minu kontra, sanzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur. Kontra sanzjonijiet għaddiet. Ħanivvotaw issa fuq il-numru 9, votazzjoni nominali li fetħet. Se cierra la votazione. Votazzjoni al et. U l-paragrafu 9 għadda. Issa ħan votaw fuq 13 f'żewġ partijiet u tnej votazzjoni nominali. L-ewwel parti, votazzjoni fetħet, votazzjoni nominali. Se cierra votazzjoni al et u għadda. Issa ħan fuq it-tieni parti votazzjoni fetħet. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni għalet. U t-tini parti għaddit ukoll. Nessa naddu għal paragrafu 31 votazzjoni nominali li fetħet. Se fjerra votazzjoni. Votazzjoni għalet. għaddit paġġoranza kbira. Se għal paragrafu 32, votazzjoni nominali għal darba oħra li fetħet. Se votazzjoni? Votazzjoni għal qed. U koll għaddit paġġoranza kbira. Issa ħan votaw fuq 33 f'tlet partijiet. L-ewwel parti minu favur. Minu kontra, astenzjoni ta' għaddiet, it-tieni parti minu favur minu kontra assenzjonijiet għaddit. Tillet parti, favur, minu kontra assenzjonijiet għaddit. Issa ħan votaw fuq il-paragrafu 35. Votazzjoni minu favur, minu kontra assenzjonijiet għaddit. Issa il-paragrafu 39 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal eh, premess ċe, tlet partijiet, minn favur, kontra astenzjoni ta' d-diet, it-tini parti, vot favur, kontra astenzjonijiet. Għanċi, naħseb li aħjar nitċekkjaw forma elettronika. Għet nitkelmu dwar eh, ċe, premessa ċe. Votazzjoni għal-qed u tini parti għaddit vot wieħed. Mela, naddu eh, biex nivutaw fuq tlet parti tal-premessa ċem minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Kif eh, edha situazzjoni nasa bħajja nċekja għal darboħra, narġaw nċekja fuq tlet parti tal-premessa ċem fetħet il-votazzjoni. Votazzjoni għalqet. U t-tilet parti għaddit. Differenza ta' 10 voti. Nissan għaddu għal premesta ta' ġev, żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għadda. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, U mela issa nivvotaw għal proposta kollha. Nu favur, Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Informi eh, della signora Sarbu sobre agricultura com... Naddu issa rapport ta' signora Sarbu eh, dwar l-agrikultura bħala settur strateġiku f'dak l-għandu xjasam s-sigurta tal-ikel. Għavek ma' xemenda jgħajt il-President imma rridu nutaw ċerta partijiet nibdew bil-paragrafu 8, tlet partijiet <clears throat> L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tsini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Naddu issa għal paragrafu 9, żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur Vamos a ver, quieren comprobar la... Tiċċekjaw l-ewel parti tal-paragrafu disa. Ċekjaw. Mela, eh, paragrafu disa l-ewel parti, nifsu l-votazzjoni elettronika. Se cierra votazzjoni? Votazzjoni għal-et u għaddiet differenza ta' 300 vot. Issa nivvotaw fuq il-paragrafu 9 tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 14 f'tlet partijiet u t-tlieta huma votazzjoni nominali. L-ewwel parti votazzjoni fetħet. Votazzjoni għalet. L-ewwel parti għaddiet Naddu issa għattini parti, votazzjoni nominali għal darba oħra li fetħet. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni għal għed, Tieni parti u koll mill-li għaddit. U t-tielet parti, votazzjoni nominali għal darba oħra li fetħet. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni għal għed, U l-tielet parti, ma għaddiċ. Mela issa ngħaddu għal l-24, paragrafu 24 żewġ partit, l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 26 minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 27 flet partijiet, l-ewwel parti minnu favur, Minu kontra, astenzjoniet għaddit, tini parti, favur. Kontra, astenzjoniet. Ħana ħjar naħseb nċekjaw, jgħet il-President. Fetazzjoni fetħed. Pawza Mela, ah, għet il-votazzjoni mill-lider ma' ditx Nifutaw issa fuq it-tielet parti tal-paragrafu 27 votazzjoni minn u favur, minn u kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu issa l-paragrafu 29 żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Naddu issa l-paragrafu 30, zoċ partijiet tal darba oħra eh, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet ah, għaddit, it-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit ukoll. Il-paragrafu 31, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 36, zoċ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur, kontra astenzjonijiet għadda wkoll. Mela, paragrafu 45 fitox partijiet l ewel parti minnu favur, minnu kontra, minnu jastieni, Għan iċċakja għali. Votazzjoni li fetħet. Votazzjoni għalqet. U l ewel parti għaddit. Naċċekkjaw issa ngħaddu għat-tieni parti b'inhu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet? Għana niċċekkjaw din ukoll. Votazzjoni fetħet. Se tjera votazzjoni. Votazzjoni għal-qed. U t-tini parti maddiċ. Naddu s l-paragrafu 50, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra astenzjonijiet għadda, t tini parti eh, favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Eh, paragrafu 51 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, minn jastieni għaddit, tieni parti minnu favur, minn jastieni, minnu kontra minn jastieni għaddit ukoll. Issa nħarsu lej il-premessa B, eh, P, minnu favur, minnu kontra, minn jastieni, ħan iċċekjaw ħanivvotaw fuq il-premessa B. Votazzjoni għal ed u dan din il-premessa Thank you.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 Vamos a ver. Sí, sí. Mela. Iva, iva. Ah, eh, tkellem. Aħna u għek problema u għek. Daw zeċ magnetana għanna maħadmux. Mela għanna batu tekniku. Issa il-votazzjoni tal-premessa eh, P Eh, ndaqs, jekk ikunet emenda ta' tibdil fit-tekst, allura b'dak il-każ ma naċċettawiex. Dak li jiġri huwa li aħna mhux qed nitkellmu dwar emenda, imma qed nitkellmu bħala eh, eh, dwar it-test innifsu. Allora f'dan il-każ is-servizzi jgħidu li u jiena nemmen fihom li f'dan il-każ li jiġu ndaqs ifisser li t test jiġi jaddi, ġi approvat, ġifiri premessa pe hija approvat. Issa mela nivvotaw fuq il-proposta kollha, minu favur. Minu kontra? Assenzjonijiet għaddit. Grazzi ħafna. E, eh, Spiegazzjoniet tal-vot. Kus son iż-esplikazzjoni, vot?